jimpressjonaw iżda pala demokratiku jina għandi ngħid le u għalhekk aħna se nivutaw le għada. Vielen Dank, Herr Kollege Earl of Dartmouth. Als Grazzi, Earl of Dartmouth. Issa, għannon allinjati. Signora Stassen, għanda minuta u nofs.